sit wara tmiem tad dibattitu naddu għal punt li jmiss tal-leġenda tagħna natallu. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja u l-attakki riċenti minn ta' Boko Haram. Naddi għall-awturi, naddi għall-Sur Christian Preda. Ħafna President, Em, sena bis ilu konna diskutejna fuq il-latti terroristiku tal-Boko Haram fi Niġerja. Rridu ngħidu li l-affarijiet marru allarm dak iż-żmien l-attakki armati, su, em, attakki suwiċidari, n-nies li jinħatfu, attakki kontra n-nies ċivili, telaw u rridu nikkondannawhom u rridu ukoll nitolbu li jinħelsu l-istudenti tfajliet f'xibok. Aħna edna l-gruppi islamiċi u ġihadisti e huma responsabli ta' dan il-konflitti jekk hija Boko Haram jew oħrajn għal xabab eh, jew l-akim dawn kollha huma gruppi terroristiċi u għalhekk aħna rridu nejnu l-pajjiżi biex niġġieldu kontra dawn il-gruppi. Grazzi. Oui, Madame la Présidente. Michel. Iva, fuq il-Boko Haram nafu li dan kif qiegħed xejjen l-istabilità tal-pajjiż. Ovvjament aħna nikkundannaw bl-iktar forza l-atti ta' dan il-grupp kontra il-popolazzjoni ċivili u speċjalment il-ħtif ta' iktar minn 270 tfajla f'Xibok hemm bżonn li minu responsabbli jerfa responsabilitajiet tiegħu legali. Għanna il, dawn il-gruppi anki li jaġixxu fl-Ewropa u il-riżoluzzjoni tagħna mhux biżejjed huwa importanti ħafna li l-kwistjoni ta' sigurtà norbtuhom ma' drittijiet tal-bniedem u tal-problemi ta' żvilupp, ta' edukazzjoni, l-ġilda kontra korruzzjoni, is-saħħa u l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali biss tista' taġixxi imma qatt mhux se jkun hemm politika internazzjonali Ewropea jekk ma jkunniex ukoll il-kapaċità militari billi biex nintervjenu bil-forza. Grazzi. Uh, għed mill-iktar attanki tal-wax kien fil-istat ta' Borno in 144 ruħ u nħarqu t knejjes seħossu l-edukazzjoni tal-ponent huwa dnub u drittijiet tan-nisa huma ma' mkazra. Boko Haram huwa għatta terrorizmu illi jifresh eh, mal kullimkien minn Agreb għal xabab mill-Vant Nofsani fej qed naraw gruppi bħal ISIS li qed imexxu anki sal-Afganistan u Pakistan forma tat-Taliban. Il-ġnus maquda issa jridu jkollhom politika dedikata nazzjonali li taqat l-Unjoni Ewropea, Stati Uniti, Russja, l-Indja u ċ-Ċina li kol għandhom interessi li jġildu kontra terrorizmu globali jħarsu lejn dan il-fenomenu fil-kontest dinji tijaw miwix bitċa bitċa li aħna edin nam nieħdu. Fil-kosta Nigeria fejn fil-mija edin jiexu fuq inqas minn dollaru kuljum gruppi żgħar ta' estremisti edin jisfruttaw il- individwi vulnerabli li għadin ifittxu xogħol u ikel u stabilta u il-korruzzjoni fi Nigeria endemika u għanda biss eh, għawit ta' sekurta eh, ftit li xejn u huma adegwati imma Boko Haram eh, sejjer għall-aħjar u dan qed imur kontra l-maġġoranza nisranija u l dak li qed isir għatana dista tagħna mhuwiex xira u mhux bizzeja żgur. Grazie, kieġobkom issa kieġobkom sinjuri deħlin, poġġu ħallin l bid debattitu Is-sinjor minu tal-Sinjor Jean Lambert. Grazzi President, aħna rajna bibidu din is-sena li dinja kienet tassew mwerra mill-waħxa mill minn dawn it-ħtif ta' bniet ta' Boko Haram. Dawk li appoġġaw edukazzjoni, aħna nappoġġaw dawk li appoġġaw edukazzjoni għan-nisa u t-tfal, għal-tfal li huma bniet u subin il nis iridu bidla fin niġerja mill-bidles iridu azzjoni kontra Boko Haram, u min rrit li il-gvern ijar fa' responsabilità u li minu ma' responsabilta u ċertajiet jinta fal-ħabs, aħna ovvjament, għanna nadru il-familji u l-ħbieb mhux biss tal-bniet minġbab, izda iżda dawk kollha illi għandhom fidi differenti illi ġew maħtufa, midruba, maqtula dawn l-aħħar snin minna ta' Boko Haram u ħafna drabi drabi il persegwitar tal-istat li ħafna drabi jossostitwi jużaw minn flok permezz tal-violenza. Nigeria minux li saret l-ikbar ekonomija ġewwa l-Afrika ħna smajna dwar nekwaljanza enormi li hemm reġuni u bejn il nafsinar u l-punen, u nafsinar u tramontana. Hemm nuqqas ta' fiduċa kbira fil-gvern fejn għandek dik l sfiduċa minn tixtaq teħol informazzjoni li x'in-nies ħasu ħasuhomx siguri jew il-ment kbir ta' soċjetà ċivili huwa dwar in-nuqqas tal-gvern tal-tweġibi tal-gvern għalhekk aħna nappoġġaw l-azzjoni li tittieħed mingħand tal-gvernijiet biex jgħinu ċibok jenu ċeċi ċibok imma ħna rridu azzjoni iktar koordinata mill-gvern tal-ġenerja bil-kornament minn ħata pajjiżi b'nadi joħra. Grazzi. Signor Mataver, minuta. Grazzi. Issa illu kważi mittjum minn mindu dawn it-tfal osfru u aħna rridu nwedu l-lum illi aħna nkomplu bla nifs nġildu sakemm dawn it tfajl dawn il-bniet jinstabu. Aħna palm qalet Jean Lambert naħdmu fl-imkien nduru lejn il-gvern ġerjan u namlu li namlu namlu biex nejnu l-gvern ġerjan biex dan iseħ ma' żmien twilu namlu iktar fl-NDGs aħna wedna illi kull tifel u tifla għandhom bżonn jirċiv edukazzjoni ma' xorta waħda hemm eluf ta' skej li qegħdin jingħalu u fil-Niġerja minħabba attakki terroristi. Illi komunità internazzjonali qed ħares lejn l-MDGs u xista tagħmel huwa ver u għaminu l-iskejja li huma sikuri jidu jagħmlu parti minn xogħolna. Ninfaħar Gordon Brown u l-mara tiegħu Sera li jagħmlu inizjattiva li tmexxi dawn il-hekk imsaħħa Safe Schools biex dawn ikun priorità fl-aġenda tagħna fil-iżvilupp internazzjonali bira ħina tqajt ma' Jusef fil għalinna illi U fakkarna il-iktar tarġa li sena ħna ħan ċelebra 25 sena mill-firmar tal-Konvenzjoni ġutma qiegħda fuq drittijiet tat-tfal. U allura rridu nagħmlu kull ħaġa biex naraw li kull tifel u tifla jkollu l-drittijiet tagħhom irrispettati. Grazzi kollegi, jek jġobkom, hudu postkom. Donna xenda, dek minuta.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

il-messaċ rezoluzzjoni tagħna hija ċar l attakk l-violenza jridu jieqfu dawn it-tfajliet jridu jiġu meħlusa immedjatament dan huwa il-messaġġ mm, għal setta terroristika Boko Haram imma dan huwa wkoll messaġġ għall imsieħba tal-inħawi u għax hemm żewġ miżuri mela fuq il-livell nazzjonali riforma tal-ġustizzja għal iktar sigurtà. l autoritajt ta' Niġerja hemm bżonn verament jiġilu kontra terrorizmu imma jirrispettaw drittijiet tal-bniedem u l-liġi internazzjonali. U bagħad hemm kooperazzjoni reġjonali. Aħna nafu li il-finanzjament tal-Boko Haram jiġej mit-traffikar tal-persuni, tal-armi u tad-droga. U dan ovvjament hemm ħafna traffikar mal-pajjiżi ġirien U importanti għalek li kunem informazzjoni li taddi l-Unjoni eh, eh, tal-Afrikana u il-sedaw irridu jaħdmu fl-imkien għax naf nafu li l-Bokor għaram huwa ta' riskju u kol għal-reġjun. Għalek nejdu bring back our girls. Notvarok. U grupp Boko. Minuta, Signorana Gomez. ikun hemm kampanja terroristika kontra il-popolazzjoni ta' Niġerja u dinet wasal kriżi umanitarja. Kien hemm eluf ta' persuni li inqatlu sa' mill l-2014, sa mill-bidu tal-2014 dawn huma reati li jridu ġu kastigati mill-awtoritajiet ta' Niġerja u mill-qorti kriminali internazzjonali li diġà fetħet investigazzjoni preliminarja. Iva, Niġerja ta' taħt l-istatut ta' Ruma u l-komunità internazzjonali titagħmel l-almu tagħha ħalli tipproteġi lil poplu ta' Niġerja l-iktar in-nisa u tfal li kienu mira partikolari ta' Boko Haram. Iżda irdu naħdmu kol fuq il-problemi l-oħra ta' Niġerja, il-korruzzjoni fil-militar, fl-autoritajiet l-użu tal-introjtu, miż-żejt per eżempju, dawn qed iwasslu għal violenza dejjem tikber u radikalizzazzjoni fin-Niġerja. Huwa essenzjali li aħna niġġieldu l-erq ta' Boko Haram, il-kellem li jmiss għal minuta. L-Onorevoli Belder. Grazzi, Signora President. Id-batija tal-Kristjani fin niġerja ta' fuq hija kbira. Boko Haram ilu iġelin il-persuni jisofru f'dawn l-aħħar xhur f'postijiet pubbliċi u kol il-miri huma Kristjani. Il-limwiet fil-fiskiet fil-ħemda l sejħa Silent Killings fejn jinqatlu ħabta u sabta bosta persuni, bosta Kristjani qed jinqatlu iżda l-aħbar mhix qed taslinna. Sa dan it-tant l-Unjoni Ewropea identifikat il-Boko Haram bħala organizzazzjoni terroristika. Bek nitlob il-Kunsil, il kummissjoni ħalli jafsu fuq l-autoritajiet ta' Nigeria, ħalli l-autoritajiet jerfaw responsabiltajiet tagħhom vizavi il-komunità kristjana li hija perikolata Għalix ma nistawx nitkellmu dwar protezzjoni xirqa għajnuna xirqa l-vitmi. Aħna unjoni bbażata fuq l-istat ta' dritt, irridu natu widen. U rridu niftu għajnejna u idnejna u ta' bilħaq narawx qed jisir f'dak il-pajjiż. Sur Belder, taċċetta karta blu?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 jajnuħ biex jiġilet kontra din is-setta għax jiena għandi l-impressjoni li l-gvern jew mhux kapaċi nkella veru ma jridx ma jrid jagħmel xejn mu qed jieħu l-ebda miżura biex irrażżan din is-setta għax hija setta li toqtol. Kollega Czernecki. 30 sekonda biex twieġeb. Grazzi eh, kollega Czernecki. Ija, għandek raġun 100 fil-mija irridu ninkwetaw minħabba l-aġir tal-gvern tan niġerja Sorsi ta' min joqgħod fuqhom jgħidulna illi zamma tal-ordni mod partikolari l-intervent tal-militar. Wassal sabiex jinfiltraw l-Boko Haram. Il-Kristjani mhumiex jafdaw eh, fis-sigurtà tal-gvern li qed jipprovdi gvern ta' Niġerja u bekk nitlob il-Kunsill kommissjoni ħalli iqisu sanzjonijiet viża fil-gvern. Eżis kollegi, jekk joġobkom, ħudu postkom bil-kalma, irdu nkomplu bid-dibattitu tagħna għandna l-Onorevoli Bilbaw għal-minuta. Grazzi, Signora President. Nixtieq nissieħeb mal-oħrajn fil-kundanna tal-ħtif tal-dawn il-bniet minn ċibuk, nisa u tfal edin jiġu użati bħala arma tal-gwerra għal darboħra. Nikkundanna dawn l-azzjonijiet din il-vjolenza fin-naħa ta' fuq ta' Niġerja. Iżda, nixtieq ngħid xi ħaġa oħra sa mill-2013 Nigeria hija l-iktar pajjiż għani tal- l-Afrika. GDP u aktar li minn dak tal-Afrika tisfel. Hemm is-settur ta' telekomunikazzjoni wkoll li għet jiżviluppa proporzjon kbir tal-popolazzjoni jgħix fuq inqas minn dollaru kuljum. Hawnhekk nistgħu naraw li l-gruppi estremisti jistgħu jitkatru. Irdu nikkondannaw l-azzjonijiet ta' Boko Haram, iżda irdu nikkondannaw il fat li pajjiż daqshekk. Sinjur, ikun ikollu postant l-isfel fil-lista ta' l-indiċi tal izvilup ta' Nazzjonijiet Uniti. Iva, dan irdu nikkundannaw ħarġ din is-sitwazzjoni tpoġġi ħafna ċittadini f'sitwazzjoni ta' disprament. U bekk nikkonkludi billi ngħid u nitlob sabiex dawn il-bniet jinħelsu. Is-Sinjora Hawtala l-minuta u nofs. Signora President, Il-kas ta' dawn il-tfajliet tal-iskola f'ċibok huwa tal-waħx. Din naraw kif id-drittijiet tan-nisa u t-tfal madwar id-dinja u ma mkazbra. Irdu niddefendu dawn id-drittijiet malala, it-tfajla mill-Pakistan li kienet vittma ta' Taliban, bħalissa fin niġerja tinsab. U hija qalet li l-mexxija ta' Boko Haram tużawx l-Iżlam b'mod ħażin. Hija ġibdet l-attenzjoni tal-komunità internazzjonali. Il-kas ta' dawn it-tfajliet tal-iskola huwa importanti irdu niddefendu drittijiet tan-nisa u tal-bniet ta' tfajliet. Dak illi l-iktar iħassibna dwar drittijiet tan-nisa u tfajliet u illi dritt għal-libertà sessuali huma miksura kullimkien. imkien fid-dinja. Nittamaw l-Unjoni Ewropea tkompli bil-ħidma internazzjonali tagħha ħalli tigarantix dawn id-drittijiet biex kull mara kull tfajla jkollha dritt illi tiddeċidi i fuq ġisimha u ma tkunx biss oġġett u skjaf ta' sess għal organizzazzjonijiet bħal dawn. Irridu nagħtuhom ħajja mimlija dinjità dawn it tfajli tridu jinħelsu l-attenzjoni internazzjonali tittibqa' hemmhekk b'sebajnej fuq in-Niġerja sakemm dawn it tfajli jibqgħu maħtufa. Eżis kollegi, ħudu postkom fiskiet u ejjew inkomplu bid-dibattitu tagħna. Il-kollegi fuq in-naħa ta' wara jekk jogħġobkom ħudu postkom. Onorevoli Koraw, minuta. President kollegi, fil-bidu tal-2014 l-attakki tal-organizzazzjoni tal-ġihad u tal-Islam Boko Hamara ikkawżaw aktar minn 2500 mewt. Il-140 miljon persuni li fin niġerja il-maġġoranza tagħhom tgħix taħt il-limitu tal-faqar. Din l-organizzazzjoni terroristika għada dejjem tissaħħaħ u l-situazzjoni ekonomika marret għallar fil-pajis. Sorsi jgħidunna li Boko Haram nibtet fil-2009, iżda s-saħed b'interventi tal-Libja u fil-Sirja. Mux kombinazzjoni meta Franza u l-Iran Unit bdew jibatu l-armi u l-ġellida fl-Afrika. Naraw kif organizzazzjoni ta' ċeriti f'Londra qed tiġbor il-fondi għal Boko Haram. Kollegi, huwa fl-interess tal-istituzzjonijiet illi jintervjenu biex iwafqu dejjem dan il-konflitt imdemmi. Grazzi l-onorevoli Sinadinos. Grazie President. Il-Greċja u l-Pija tal-Unjoni Ewropea għandhom ħafna punti komuni bejnietom. Jekk nitrattaw in-Niġerja għanna autoritajiet ċentrali u għanna il-mod ta' kif jitmexxa l-pajjiż hemmhekk, l-istil ta' kif jitmexxa. Fin-Niġerja naraw li iva jidher biċ-ċar illi kien hemm attakki terroristiċi. Dan huwa ta' deddida serja iżda wara dawn il-vellijiet kollha. Wara din is-sitwazzjoni xejn stabbli hemm interessi ta' negozju u l-gvern qed juża din is-sitwazzjoni mhux stabbli għall-interessi tiegħu. Fi Greċja m'għandniex il-Boko Haram. Iżda għandna ġudikatura illi mhijiex kapaċi tagħti il-verdetti taħħanna politiċi li ma jistawx imexxu ma jafux imexxu u fir ta' Golden Dawn il tlet mexxejja intbatu il-ħabs mill-Prim Ministru Samaras dan mhux kostituzzjonali skont il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti u maħniex nitkellmu dwar in-Niġerja hawnhekk imma dwar il-Greċja. L-Onorevoli Wenta għal minuta. Grazzi ħafna, r-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq is-sitwazzjoni dwar in-Niġerja hija importanti ħafna għalhekk kienet nappoġġja il-laqda Boko Haram terroristika kriminali mhux biss qed toqgħod imma trid teqret il-kultura ġens dawn it-tfajliet li eh, studenti se jimbijow fil-skjavitu. Aħna fil-parlament maħniex biss deputati imma aħna ġenituri u nafu kemm huma eżisalina it-tfal għalhekk dawn it-tfajliet hemm bżonn jerġgħu jinħelsu u jerġgħu lura fil-familji tagħhom flimkien mal-gvern ta' Niġerja u l-ġnus maquda l-Unjoni Afrikana hemm bżonn naħdmu flimkien biex nejnu eh, f'din is-sitwazzjoni nejnu l-familji dwar il-miżuri fuq medda twila ta' żmien, il-Parlament b'mod sistematiku jgħin l-istabilizzazzjoni ta' dan il-pajjiż in-Niġerja. Grazzi ħafna. Kienge. Grazzi l-Onorevoli Kienge. Signora Presidente. Signora Presidente, sis membri. Din id-diskussjoni irdu l-ignoranza li l-erq tal-faqar u l-ġuħ dawn huma kliem ta' Rita Levi Montalcini, persuna taljana straordinarja u mhux kombinazzjoni li sem Boko Haram ta' din is-setta terroristika ifisser hekk l-edukazzjoni tal-punent hija dnub. U għalhekk naraw li l-maranda dritt għat-talim. L-aċċess għat-talim huwa dritt fundamentali għaliex mhux għan fih innifsu imma iwitti it-triq sabiex wieħed ikun jista' igawdi mid-drittijiet l-oħra kollha u hawnhekk jibda l-impentana favur kolazzjoni illi tippermetti li dawn it-tfajliet imorru lura l djarhom u li jispiċċa dan il movement terroristiku Boko Haram President niproponi li nikkandidaw nominaw għal premju Sakharov fil-2014 in-nies il-lommijiet ta' dawn it-tfajliet li ġew misruqa ejjew nroddu, ejjew nġibu l-ura, ejjew eh, natu l-ura l-tfajlit tana, bring back our girls, rendinu not feel bil-Franċis. Il-kellim li miss, l-Onorevoli Dodds. Grazzi, Signora President. Qed nieħu gost nieħu sem f'dan id-dibattitu llum u nara li qed niffukaw fuq dawk il-persuni illi qegħdin jiġu persegwitati minħabba twemmin tagħhom il-każ tal-ħtif tal dawn it fajlit fin-Niġerja jinkwetana immens. Fokajna b'mod internazzjonali fuq is-sitwazzjoni fin nigeria ta' fuq fejn eluf ta' Kristjani ġew maqtula minn Boko Hamaran fl-aħħar leġislatura flimkien mal-kollega Belder jiena laqajt il-forum fil-parlament dwar il-Niġeri ta' fuq per raġel qal l-istorja tiegħu huwa kien rieqed meta ġew Boko Haram f'djaru. Huma qalulu biex jiċħat it-twemmin tiegħu. Nkella jisparawlu meta rrifjuta sparawlu f'wiċċu. Huwa talab lil mara tiegħu biex tmur tistaqsi lil xi ħadd ieħor ħalli jieħduh l-isptar u jqatlu li hu biss kien baqa' ħaj ma kien hemm ħadd iktar ħaj kollegi dawn huma l-stejjer ta' eluf ta' persuni fin niġerja ta' fuq nisa irġil familji immirati fil-mira minħabba it-wemmin reliġjuż tagħhom dan huwa ħażin u għejjew e, bħala parlament ikonna l-kuraġġ illi ngħidu li dan huwa żbaljat, huwa żbaljat illi l-persuni jiġu persegwitati minħabba t-wemmin tagħhom. Issa, nibdew il-proċedura KHDI, temmejna l-interventi fissam il-gruppi politiċi, zommu mal-ħin, minuta l-Onorevoli Tarabella. President. Signora eh, President, nafu li dan l-aħħar il-Boko Haram għamel ħafna attakki terroristiċi. Nafu li qatlu ħafna nies kien hemm ukoll ovvjament fil-14 ta' April f'Xibok meta nħatfu dawn it-tfajliet. Il-komunità internazzjonali, il-social networks nafu li dawn it-tfajliet qegħdin għada imwera. Aħna qegħdin qegħdin biss narawx qed jiġri. U ma, ma nistgħu nagħmlu xejn ħlif li nippruvaw nappoġġaw u nejnu il-gvern ta' Niġerja biex jiġilet il-Boko Haram bil-diplomazija, imma anki għajnuna militari li tkun immirata ħafna drabi irridu eh, naraw li dan il-parlament jitkellem vuċi waħda biex juri li qatt ma jista' jaċċetta xi ħaġa li mhix aċċettabbli. Grazzi. Il-kellim li jmiss għal-minuta. sur Majer. Grazzi ħafna, Signora President. Kollegi, il-Boko Haram meta nitraduċu l-klim tfisser li l-edukazzjoni il-kodba huma dnub. L-edukazzjoni hija xi ħaġa ħażina. U qed narraw ġifiri li hija huwa il-faċċata l ħażina tal-Iżlam. Grupp radikali terroristiku wieħed millar li jistgħu jeżistu fid-dinja, imma gruppi bħalhom qegħdin fi stati oħra wkoll l-atti kriminali ta' dawn l-aħħar xhur nitkellmu fuqhom fl-istampa, fil-medja, dak li qegħdin nitkellmu fuqhom illum hawn affarijiet li huma tal-waħx li nisimgħu dwarhom dawn kważi 300 tfajla li ġew maħtufa f'April in-nies ukoll li ġew maqtula traġedji sħaħ ma nistax laqas biss nimmaġinawhom iżlam radikali li jeżisti ukoll fl-Ewropa ma nilidux ruħna x'dawn in-nies iridu jerfgħu responsabiltajiet tal-atti tagħhom. Is-Sinjura Gering Deurenberg. Grazzi ħafna dawn l-attentati brutali tal-Boko Haram fil-Niġerja ta' Tramontana qegħdin iġibu nuqqas ta' stabilità mill-2010 dawn it-takki fuq l-iskejjef fuq fuq il-knejjes naraw li ħallew ħafna nismejta. mejta. Il-każ tal-istudenti tfajliet li ma nafux eżattament fej qegħdin x'qed jiġri minnhom ilhom maħtufa minn April ħafna nies li qegħdin iħallu Niġerja jaħarbu minn dan il-pajjiż. Hemm bżonn mhux biss meta nitkellmu fuq appoġġ naraw kif ngħinu fl-edukazzjoni, irdu il-faqar naraw li kunem iktar ġustizzja il-gvern tan niġerja irrit jara li kunem sigurtà għal poplu tijaw. Grazzi. Grazzi. Issa, il-qedin fil proċedura tal-catch DI bl spiċċajnija issa nisimgħu nagħti Sinjor Kummissarju. Grazzi ħafna Sinjora President, onorevoli membri, aħna għadna inkwetati mħabba situazzjoni fin niġerja fej qed naraw ħafna atti kriminali li komplu ibbezzaw jitterrorizzaw in-nies. Sinjura Katiex, nirrappreżentant Oli, ikkundannat bil-qawwa il-qtil indiskriminatorju ta' nis ċivili u anki il-ħtif ta' kważi 300 student, tfajlit studenti. Aħna tlabna għal fat li dawn it-tfajlit jiġu meħlusa b'mod immedjat u għal dawk li ħatfuhom li jin e, e, e, jiġu u jiġu arrestati Dawn it-tfal, dawn it-tfajliet hemm bżonn eh, imorru lura fil-familji tagħhom. Il-Kummissarju tgħid li qiegħda eh, titkellem isa għal xejn u l-President titlob għal kalma fil-awla. Eh, skużawni tgħid il-President ek joġobkom kwiet rispettaw is-sinjura Kummissarju li tixti s-semma leħena. Id-debattitu għadu għaddej. Oqodu bil-qeda u ġibu ruħkom soħ. Il-violenza fin Nigeria issa ħallit ħafna imwiet mill-2009 kienem kważi 500 persuna li nqatlu, nofs miljon persuna li telqu il-post fejja għodu, distruzzjoni ta' bini, ta' skejjel u ġabet herba siħan kif l-ekonomija. Imma dak li nkwetana l-iktar, mill-bidu ta' din nis-sena l-attakki jisiru kważi ħaġa tsaru ħaġa ta' kuljum u minn jannar bejn 1500 u 2000 persuna ġew maqtula nies innoċenti. L-Unjoni Ewropea qiegħed fil-lista tal-laqdiet ta' terroristiċi tal-Unjoni Ewropea f'xar li għadda poġġietu fuq din il-lista. U l-ġdus ma'uda u koll din jiddenunzjaw dawn il-gruppi dawn laqdiet li u koll jolqtu il-misilmin kif u koll l-insara il-radikalizzazzjoni u l-vjolenza se nkomplu nindirizzawhom permezz tal-Fond ta' Żvilupp tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment fil- din lajnuna tmur fit tramuntana tal-pajjiż fis-settur ta' l-edukazzjoni u tas-saħħa. Għalhekk se nabbinaw dawn l lajnunit 5 miljun ħames miljun ta' eh, euro fil-program ECO anki minħabba l-krizi tal-ikel. Tal eh, id-drittijiet tal-bniedem jibqaw likt ikt priorità fl-aġenda tagħna ma' negozjati mal-Niġerja, speċjalment meta jkollna dialogu tagħna fuq livell ministerjali l-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem li jsiru mill-militari tan-Niġerja jridu jkunu wkoll investigati u dawk li huma responsabbli jridu jerfgħu dawn ir-responsabiltajiet. Il-gvern tan Niġerja irid ukoll jiġielet kontra l-violenza kontra terrorizmu biex jara li jiġu salvagwardjati l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Qegħdin naħdmu mal-awtoritet tan Niġerja biex dan iċ-ċiklu violenti inwaqfuh permezz ta' miżuri, dialogu politiku u anki għajnuna immirata verament nipruvaw naraw kif neqirdu l-violenza mill-eruq tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi għanna sitt proposti għal din ir-rezoluzzjoni u nalaq dan id-dibattitu bekna nalaq id-dibattitu. Grazzi ħafna.